Iva tas-servizzi fl-Unjoni Ewropea u jiena qed nistenna bil-ħerqa ħalli nara x'suġġerimenti ħajaslu min-naħa tal-Kummissjoni. Ringrazzjak. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκέπχαρτ. Η συζήτηση έληξε. Grazie ħafna, signora Gebhardt, dan jala id-dibattitu u l-votazzjoni s-sar s seħħada fl-ofsenar. of Il-punt li jmiss fuq l-agenda, il rakomendazzjoni tas-sur l Sorlene, il-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-privattiva u l-ħarsin tal-privattiva Ewropea. Sur Lene, rapportera l-erba minuti, jek jożbu. Dam un herren. President, signori, għattini darba għawn għet nitkelmu dwar il-kooperazzjoni msaħħa u għet nitkelmu dwar id-drittijiet tal-familja, minn qabel u anki dwar il btajjel u din xaħġa li trattaw mit tini darba minn wara li daħal fis-seħi trattat ta' Lisbona. U qed ngħidha nfittxar għax mhux qed nitkellmu dwar il-kuntenut tal-kwistjoni hawn li ħajseħ aktar il-qoddim u għalhekk nixtieq nitkellem fuq ċertu punti. Nixtieq ngħid mill-bidunet li jiena sodisfatt li mill-Presidenza Ungeriża huma preżenti hawnhekk. Naħseb li hija l-ewwel darba fil-istorja tal-Parlament Ewropew li qegħdin nintaqgħu f'Strasburgu f'taħt il-Presidenza Ungeriża u għalhekk naraw kemm dawn huma kwistjonijiet importanti mill-2001 inna nitkellmu dwar din il-kwistjoni tal-privattiva unitarja u din taħt proposta tal-Kommissjoni. Issa fil-rapport Palacio naħseb li l-Parlament stabilixxa l-pożizzjoni tiegħu fir-rigward l-ewwel qari iżda ma kienx possibbli li naslu għal qbil fuq il-privattiva u dan fil-Kunsill. U għalhekk kien hemm bażikament żewġ problemi. L-ewwel nett kwistjoni legali li ma' qorti ħatkun responsabbli għal liema konflitti, iżda b'mod partikolari wkoll problema lingwistika. Il-qorti il-problema tal-qorti ħatkun solvuta probabilment fi żmien sena fil-sentenza mill-qorti tal-ġustizzja probabilment lejn marzu nkun nistgħu nistabilixxu jista' jsir, iżda ma m'għandniex progress fuq il-problema lingwistika. Fil-ħarifa li għaddiet il-Presidenza Belġana rat li ma kienx possibbli tassew fir-termini ta' unanimità li dan iseħħ bħalma huwa stabilit taħt it-Trattat ta' Lisbona. Nafu li ma setax ikun possibbli li jkun hemm qbil fil-lingwistiku għax kien hemm konflitt bejn il-prinċipju fundamentali tal-lingwindaqs fl-Unjoni Ewropea minnaħa u anke minnaħa l-oħra l-fatt li hemm spejjeż kbar marbuta ma' traduzzjoni minnaħa l-oħra. Ovvjament jekk irridu nitraduċu fl-ilsna kollha ikun xikun sogru ta' kwistjonijiet legali differenti li jistgħu umu l istati membri, l-SMEs ma jkunux jistgħu jagħmlu xejn u ikun jiswinna wisq u għalek privattiva bħal din tant ilsna taħt is-sistema kurrenti tal-privattiva Ewropea hija xi ħaġa biss għal kumpaniji l-kbar u mhux għal dawk sar. U din hija xi ħaġa li għandha tinbidel minnu fih. Mis-sena 2000 ma nafx kemm il-darba bosta drabi fil-fatt il-Parlament Ewropew tenna u talab li namlu progress f'dan il-qasam anki taħt il-proċess tal-Lisbona u tal-proċess tal-2020. Naħseb li issa biżejjed wasal iż-żmien li nimxu l-qoddim il-presidenza talbet proposta u saħqet li l-Komissjoni twassal għal-proposta u propju fuq inizjattiva bħal din il-Konsil jitlob għall-approvazzjoni il kummissjoni l legali ħadet prożizzjoni favur dan, iżda sadna nittant għanna 25 stat membru li qed jappoġġaw il-proposta. Ja kwistjoni biss ta' ħin issa ġala darba jkun sar post u nittamaw l-pass jimxi fid-direzzjoni tajba biex ikun approvazzjoni f'din il-proċedura biex fl-aħħar nkun nistgħu naraw xaq ta' tama u nimxu l-qoddim. Il-punti ħarin ma tantx għandna rizorsi hawn fl-Ewropa iżda għandna kreattività u għalhekk l-idejat tnislu propju fu dan il-kontinent bosta drabi matul l-istorja. U għalek nistaqsi fid-dawl ta' ċina, l-Indja, ħafna pajizi emerġenti kbar madwar id-dinja, kif nistaw najdu li rrit ikollok ħarsin tal propietajiet intellettuali iżda mhux forsi possibbli li nagħmlu dan fl-Ewropa. U għalhekk irridu nagħmlu progress biex ikunna privattiva Ewropea u għalhekk insejjaħ lilkom ilkoll biex tappoġġaw din il-proposta għal komparazzjoni msaħħa. Grazzi. Grazie ħafna sur rapporter issa fisem il-Konsill Sinjura Jurgi. Thank you very much. Grazie ħafna sur President. Għan ħankomplu dejjem fuq dibattitu ta' qabel pa' diġà semma u għaprivaleċ u onur għalija li n-indirizza din l-udjenza distintawnek, palma għal sur l Lene il-Presidenza rappresentanza taħħa nalum nhar it-tnejn hija marbuta mal-kwistjoni li din is-suġġett huwa tant importanti. Għalhekk nirringrazzja l-approċċ tal-Parlament għall-isforzi tal-Kunsill biex intejbu l-kondizzjonijiet ħalli nkunna privativa Ewropea fl-Unjoni. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Presidenza Belġana għall-isforzi enormi li għamlet biex ikun hemm il-twaqqif tal-protezzjoni tal-privattiva unitarja. It-tieni nett nixtieq ngħid li dan l-Kunsill maġġoranza kbira d-deċida li jitlob il-kunsens tagħkom biex ikun hemm kooperazzjoni msaħħa f'dan il-qasam. Wara l-approvazzjoni tagħkom il-Kunsill ta' Kompetitività nhar l-10 ta' Marzu huwa mistenni li jimxi biex ikun hemm adozzjoni tal-awtorizzazzjoni u d-deċiżjoni marbuta magħha. Il-Presidenza Ungeriża temes importanza kbira biex ikun hemm titjib tal-kompetitività tal-Unjoni Ewropea u billi nappoġġaw ukoll l-SMEs li joperaw fl-Unjoni Ewropea hija responsabilità konġunta tagħna biex ndaħluhom fl-innovazzjoni u li din hija waħda pruni ewlenin fuq il livell Ewropew u fuq il livell globali. Kien ċar mill-bidunet li waħda mill-kwistjoni ewlenin għal dan l-an u għal kien it-twaqif tal-provattiva unetarja li kien hemm dowmina l-aktar minn 30 sena li hemm. Status quo mhux għażla u għalhekk membri tal- zona euro qed jonfqu ħafna flejjes għal traduzzjonijiet u anki biex ikun hemm il privati monetarja fis-27 l-ordni legali fl-Unjoni Ewropea. Qed naraw li fit-territorju tal-Istati Uniti dan jista' jwassal għal 1850 euro bħala spejjeż mentri min-naħa l-oħra fl-Unjoni Ewropea jiswinna 20.000 euro għal 13 stat membru. Skont il-kalkoli l-imprejzi Ewropej ibatu telf ta' 700 sa 800 miljun euro minħabba nuqqas ta' privativa unitarja u għalhekk ikun aħjar jekk dan l-ammont per pereżempju ħalli nallokawh għal riċerka teknoloġika. Is-suq intern fir rigward il-protezzjoni tal-privattiva bħalissa ma teżistix. L-applikant u obbligat li jaħdem 27 ordni legali differenti u bħala riżultat ta' dan fil-prattika l-protezzjoni ħafna drabi tiġi mitluba f'ċertu territori tal-Unjoni Ewropea u dan wassala problemi għal moviment ħieles tal-prodotti li huma protetti minn privattivi f'ċertu ġurisdizzjonijiet mentri f'oħrajn le. U għalhekk il-preferenza tagħna ċara kienet il-twaqqif ta' privattiva unitarja ta' vera li tkun tista' twassal għal territorji kollha ta' 27 stat membru. Għalhekk jiddispjaċina bisħiħ li n-negozjati marbuta mal-reġim lingwistiku waslu għal staġnar u mingħajr il-perspettiva li nistgħu nilħqu l-konsens meħtieġ fil ġejjini qarib. U għalhekk nixtieq nisħaq ukoll li d-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq il livell tal-Unjoni Ewropea qed jinsabu taħt pressjoni biex kunem hemm deċiżjoni Għalek fir rigward skorbor l-Unjoni fuq l-innovazzjoni diġa jurider fiċċar li hemm distak bejn il-prestazzjoni tal-Ġappun u tal-Istati Uniti qabla ma dik tal-Unjoni Ewropea u anki għalek l-ekonomija emerġenti qegħdin ilaħqu magħna. Dan mhux l-unika fattur li qed jiddetermina l-attivitajiet ta' innovazzjoni u għalek waċar li dan u importanti. Kull sena tnibqaw naħdmu bir-regoli eżistenti b'sistema frammentarja li qed issir aktar inqas attrajenti u inqas kompetittiva. U għalek il-ċirkostanzi bħal dawn juru li għanna nqisu li jrid ikun hemm il-ħolqien ta' protezzjoni ta' privattiva unitarja u dan huwa l-unika triq il-qudiem għal issa. 27 stat membru sottomettow talba formali biex ikun hemm il-ħolqien ta' profezzjoni tal-privattiva unitarja u kooperazzjoni msaħħa u nittamaw li dan ir-riżultat jintlaħaq f'ħin raġonevoli. Bħala presidenza aħna nagħmlu l-almu tagħna sabiex ikun hemm progress konsiderevoli f'dan qasam. l oħra l-presidenza titqgħod attenta wkoll għal l-oġġezzjonijiet u riservi li tleħnu mill-Spanja u l-Italja wkoll. U għalhekk nitlob ndur lejn il-membri Spanjol u Taljani f'dan il-Kamra fil-sin tagħhom. Bl-Ispanjol l-ewwel. L-ewwel net lill-membri distinti mill-imsieħeb tagħna Spanja, aħna fiduċużi li permezz tal-kooperazzjoni msaħħa bil-ħolqien tal-sistema waħdanija tal-protezzjoni tal-privattiva nkun qed nagħmlu pass il qudiem importanti f'sitwazzjoni fejn ikun hemm protezzjoni tal-privettiva unitarja li tkopri l-Istati membri kollha fl-Unjoni Ewropea. U wissa bit-Taljan. Lill-ħbib Taljani. Jien nixtieq nisħaq ħaġa importanti biex bekk nevitaw li ma jkunx hemm nuqqas ta' ftehim. L-ebda impriża u l-ebda individwu ikun xikun l-istat oriġni tagħhom mu se jkun esklus mill-benefiċċji tal-privattiva unitarja. Nirringrazzjak sur President għal paċenzja tiegħek u nħares il qudiem biex naħdem ma' dan il-Parlament anke fil-ġejjini fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Frau Juri. Als nächstes Herr Grazie ħafna, Signora Juri. Kommissarju Barnier. Grazzi. President. Membri onorevoli. il-proposta li għanna l-lum għal kooperazzjoni msaħħa tkun pass deċiżiv il-qoddim biex nħaffu x-xogħol tan-negozji Ewropej u dawk li vvintaw l-innovaturi biex bekk ikollna sistema uniformi madwar l-Unjoni Ewropea fir rigward il-privattiva. Din hija djufija kbira u waħda inaċċettabbli għal kompetittività tal-kontinent tagħna. Speċjalment f'din id-dinja fejn hemm ħafna kompetizzjoni u jekk ma nkunux nistgħu nħarsu aħjar b'prezz aktar baxx l-innovazzjoni u l-invenzjoni tan-nies, speċjalment fl-industrija, mhux se nimxu l qudiem U għalhekk ismih tiegħi magħkom f'jannar is-sena li għaddiet u anke f'okkażjoni oħrajn jiena impenjajt ruħi biex din il-kwistjoni nittratta u resaq l qudiem Bekk nkun nista' nżomm ma' xewqat tal-Kummissarju ta' qabli fuq dan is-suġġett. Għalhekk għamilt il-proposta grazzi għall-imbazzjoni u l-intelligenza tal-Presidenza Belġana u din ġiet imsaħħa u estiża. Ovvjament ma stajniex niksbu l-unanimità li aħna tmajna biex ikun hemm appoġġ fuq dan is-suġġett u għalhekk ħarġet l-idea li jista' jkollna kooperazzjoni msaħħa permezz ta' Trattat ta' Lisbona. Il-Kummissjoni ta' tweġiba ta' malajr għal din it-talba biex ikun hemm kooperazzjoni msaħħa missur Lena u ħafna stati membri oħrajn ukoll. U issa nitkellmu dwar 25 stat membru involuti f'dan il-proċess li informawna li jaqblu biex iwaqfu kooperazzjoni msaħħa f'dan il-qasam u f'din il-proċedura. Il-presidenza Ungariża bħal presidenza Belġana kienet ambizjuża ħafna u għaw nixtieq nirringrazzjom u nittama wkoll li din il-kooperazzjoni tkompli wkoll f'Marzu. Ingratu koll il-Parlament u anke lilek sur Lene u l-President għal kif kont tixprun għal din il-kwistjoni u anke ma' Dipartiment Legali tal-Kommissjoni biex din tkun storja ta' suċċess u tintemma l-ajr u għalhekk issa l-Kommissjoni trid kooperazzjoni msaħħa li tinkludu wkoll kemm jista' jkun stati membri possibbli. Fil-fatt, l-idea hija li jkollna l-istati membri kollha li appoġġaw din il-proposta. U darba oħra nixtieq ngħid li hija aċċettabbli politikament għall-istati membri tagħna u li hija meħtieġa ekonomikament għan negozju kollha tagħna. U għalhekk irridu l-aktar konsens wiesa u nanimita jek jista' jkun għal dik tkun l-aqwa mod il-qoddim biex ikonna benefiċċji għal dan il-proċess kemm ma' negozji Ewropej kif ukoll għall-inventuri għal dawk li inventaw fl-Ewropa. U għalhekk fis-suq intern jiena ħniżgura li nżomm din il-korporazzjoni msaħħa skont il-trattati u kompatibbli ma' trattati speċjalment fir-rigward il-ħidma tas-suq intern. U dan xi fisser ifisser li il-protezzjoni tal-privattiva unitarja bħalma qalet is-sinjura Juri bi-Spanjol u taljan ikun aċċessibbli għal kumpaniji kollha fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ikunx ikun l-oriġni fejn huma għandhom is-seda u ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Għalhekk il-vantaġġi tal-privattiva unitarja ħatkun l-istess għal dawk kollha li jivvintaw u dawk il-kumpaniji kollha li waslu l-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea kemm jekk qed nitkellmu dwar il-proċeduri li jrid ikunu raġonevoli jew anke għall-ispejjeż ta' traduzzjoni li ħajkun uniformi. Diġà kien hemm analiżi tal-impatt globali u bħalissa qed naħdmu fuq evalwazzjoni dettaljati fuq dettaljata fuq l-impatt ekonomiku. Biex nagħlaq, il-Kummissjoni dispjaċija li ma kienx possibbli għalissa li niksbu anonimità sħiħa ħat tagħmel l-almu tagħha dak kollu possibbli biex ikun hemm kooperazzjoni msaħħa li tibda taħdem malajr kemm jista' jkun Ġala darba l-Kunsil tal-Ministri f'Marzu jkun esprima l-pożizzjoni u vota fuq regolamenti meħtieġa jekk dan għandu seħ. Nittamaw li dan ikun jista' jżid il-valur miżjud tant meħtieġa għan negozji Ewropej. Grazzi tal-attenzjoni u minn qabel grazzi għall-appoġġ ta' din il-proposta. Grazzi sur Barnier. Il-kellimni miss il-sur Baldassara l-PPE. E. Presidente, greġo kommissarju, kollegi e kollegi. Kommissarju, kollegi, veloċità u dinamizmu li mawx bħalu dan il-parlament qed iwassal għal kooperazzjoni msaħħa f'dan il-qasam u dan jirrigwarda s-suq intern l-ewwel qabel kollox. Id-diskussjoni fuq il-privattiva unitarja ila fuq l-agenda l-bosta snin iżda importanti niċċaraw li l-proposta fuq l-abbozz ta' regolament ġi adottat mill f'Ġunju tal-2010 biss u fil-Kunsil f'Novembru tal-2010 minħabba nuqqas ta' unanimità wera d-diffikultajiet li naslu għad deċiżjoni unanima fil-ġejjin qarib. Mux nitkellem wis fuq ir-ritmu, fuq il-negozjati, fuq dan id-dozzjer, nittama li nkun nistgħu nitalmu e, minn dawn l-iżbalji għax kien hemm rekords kbar biex bekk nkunu nistgħu fil-ġejjin nagħmlu e, proċeduri aktar imħeffa. Ma rridx nkun biss il-kellim u nitkellem fissem pajizi li bħalissa tkun kontra l-kooperazzjoni msaħħa għaliex jiena nħoss li dan is-suġġett tal-privattiva hija xi ħaġa ewlenija għall iżvilupp tal-industrija u tal-imprenditorija Ewropea u għalhekk nixtieq ngħid kelmtejn biss. Kelmtejn li nħoss li huma aspett importanti għal ħidma tal-xogħlijiet leġislattiva ta' dan il-Kamra u anki għal regolamenti fuq il-privattiva. L-ewwel qabel kollox irridu nkunu konxi li votazzjoni favur il-kooperazzjoni msaħħa wassal biex ikun hemm leġiżlazzjoni ċara għall-implementazzjoni tas-suq intern u l-iżvilupp tiegħu u strument li minn flok minn naħa l-oħra għandu jkollu il-valur ta' eh, raġuni ħarija. Ġifiri nkun qed nagħmlu strument li minflok ikun jista' japplika l-ambiti kollha tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk naħseb li dan il-Parlament Ewropew meta nkun qed nittrattaw suġġetti oħrajn ikun jista' jesprimi ruħu mod aktar autonomu u li kopri kollox u bekk ikun hemm interess marbut ma' l-utenti u ma' l-imprizi iktar mill-li għal stati wahdanin jew individwi partikolari. Grazie. Grazzi, Sur Baldassare. Issa, fl-esem l-essendi, Sur Rabka għal żewġ minuti. President, kollegi, signori, il-ġustifikazzjoni li ta' rapporter huwa minnu huwa tajjeb hemm xejn xinsidu miegħu. U għalhekk il-grupp tiegħi ser jati il-konsens tiegħu għal kooperazzjoni msaħħa. ċertu gruppi Hemm opinjonijiet diverġenti dan huwa leġittimu għandna nismaw il-vuċijiet kollha, iżda naħseb li dak li qal ir-rapporter u dak li qalet il-Presidenza tal-Kunsill u dak li qal il-Kummissarju juru li wasal iż-żmien li ma naħlux aktar ħin. U naġixxu. Hemm min qed jgħid li din qed naqbdu nagħmluha niġbru kollox flimkien mingħajr ebda diskussjoni. Le, dan mhux minnu u mhux argument li applika. Miex diskussjoni inizjali fuq il-kwistjoni lingwistika għaliex diġa kien hemm żviluppi mill-proposta tal-Kummissjoni l-sena li għaddiet u dan inna nitkellmu għal dawn l-aħħar xar snin u m'hemm xejn ġdid fuq dan. U għalhekk jekk tagħtu ħarsa lej dak li ġara f'dawn l-aħħar xhur il-modelli differenti li tresqu u diskussi ma tistax tajt li ma kienx hemm biżejjed dibattitu għalhekk issa wasal iż-żmien li mill-kliem ngħaddu għal-fatti. It-tieni ħsieb li qed eh, waslu ċertu nies huwa li qed neqirdu s-suq intern u m'għandniex għalhekk suq intern tal-privattiva għalhekk ma nistax neqirduh. Naħseb li jekk nifmu li Ewropa maquda u s-suq intern fl-Ewropa għandu bżonn protezzjoni tal-privattiva unitarja, emek iva l-ar xenarju jkun li nżommu l-status quo. Iżda naħseb li għamilna progress fuq dan. It-tielet argument aktar loġiku huwa li l-Parlament meta kienet jagħti il-konsens tiegħu fil-kooperazzjoni msaħħa jkun qed idajjef id-drittijiet tiegħu u dan xejn huwa minnu jekk nagħtu ħarsa lejn trattat tal-Lisbon, jekk nagħtu ħarsa lejn regola ta' proċedura, ma nkunux qed nitilfu drittijiet xejn affattu, nkun qed nagħtu l-kunsens tagħna l-kooperazzjoni msaħħa issa u ġala darba jibda mbagħad nkun qed ingawdu drittijiet kollha. Il-konsultazzjoni fir rigward il-reġim lingwistiku għaliex hija unanimità. Iżda kodeċiżjoni fir regolament attwali u fuq il-privattiva u liġi ta' privattiva ma kunux qed netilfu drittijiet anzi l-kontra. Grazzi ħafna sur Rabka jil kellimni mis jmiss għal żewġ minuti il-Sinjura Vikstrom għall-Alde. Grazzi, President. Nishtiq nibda billi nirringrazzja l sur Lene għax xogħol siwi li għamel fuq din il-kwistjoni. U anke lill-Kummissarju Barnier li mod effiċenti u ta' suċċess kompla fuq dan is-suġġett. Din hija kwistjoni bħalma smajna li tiġi diskussa għal 20 ta' snin issa u naħseb li huwa minnu li l-Kunsill mhux ser jilħaq l-unanimità meħtieġa fit-trattati biex nadottaw deċiżjoni u għalhekk ħafna stati membri il-koperazzjoni li jkun hemm kooperazzjoni msaħħa f'dan il-qasam. Irridu nifmu li din hija kooperazzjoni miftuħa u kull stat membru huwa mistieden li jissieħeb meta jkun irid. Kwistjoni li donatu ħarsa lejha llum hija jekk il-Parlament Ewropew għandu għandu jagħti l-approvazzjoni tiegħu għat-talba tal-Kunsill tal kooperazzjoni msaħħa jew le. Il-grupp tiegħi u l-grupp tal-Liberali għandu l-opinjoni li l-Parlament Ewropew għandu jagħti l-approvazzjoni tiegħu għal din id-deċiżjoni skont ir-rakkomandazzjonijiet missur lene. Biex niprovdu l-ħarsin għall-invenzjoni, per eżempju, għal skoperta xjentifika hija importanti ħafna u biex dan iseħħ bżonn li nimplementaw il-kreatività u nużawhom fil-prattika li barra minn hekk imbagħad iwasslu għad kabbiru tkattir tal-impjiegi. U bħalissa għalhekk huwa diffiċli li xi ħadd li jivventa individwu jew għal kumpanija li tikseb protezzjoni madwar l-Ewropa. Nafu li tfisser li hemm ħafna dowmin u tiswa ħafna. Per eżempju privattiva bħalissa fl-Istati Uniti tħoss tiswa 800 euro 1800 euro pal-istess fl-Unjoni Ewropea smajna li hija 20,000 euro. Hija wis iktar kumpaniji għandhom bżon il-konsulenza legali u xorta komplu jirnexxu. Tkun xi tkun is-sistema, għalhekk importanti li dawk li jivventaw l-individwi dawk li taħalsu qares għal din is-sistema li hemm bħalissa għalhekk wasal iż-żmien li jkollhom il-protezzjoni meħtieġa għall avvanzi li qed jagħmlu biex bekk nkunu nistgħu naraw li jkun hemm it-kattir tal-impigi li tant għandna bżonn fl-Unjoni Ewropea. Wasal iż-żmien li naġixxu ma nixħin aktar snetilfu. Grazzi. Grazzi ħafna Sinra Wikström, issa għal żewġ minuti fissa mill-ħodor Sinjor Lichtenberger. Grazzi tassew, eżis kollegi. Liġi ta' privattivi Ewropea għal xi setturi ifisser illi jkun hemm titjib fuq livell ekonomiku. Iżda wis naħseb qegħdin nittamaw illi dawn id-direttivi se jirnexxu aħna jridu nkunu realistiċi. Jina nħanix nitkellem kontra l-kooperazzjoni msaħħa. Għax milux? Kenna problemi din il-proċedura. U issa, malli tiħda din id-deċiżjoni hawnhekk qegħdin iffaċċaw suġġetti ieħor li ħajkonna noqogħdu niddiskutuh hawnhekk din il-ġimgħa f'dan ir-rigward. Se jekk aħna ħan noqogħdu nagħtu dawn l-awtorizzazzjoni mela l-riċerkaturi tagħna bil-fors ser kollhom jippruvaw veru jikkoperaw bejnietom aktar u aktar minn qatt qabel imma Għanna mux jek konna pjanajna qabel fil-konvenzjoni meta konna qed diskutu dwar il-kooperazzjoni msaħħa għax aħna rrit konna gvernanza tajba li dejjem inħampu fuqa u il-ħtiġa hija li jkun hemm sorvejjanza, sorveljanza ċara u li aħna nkunu nafu min qed imexxi xiex. Imma kooperazzjoni msaħħa kif mhix mhix mhix qed wassalna għal dan. U din qed eh, tina problemi kbar. Ħadd waslinna problemi kbar jekk aħna se nibqgħu ikonna gruppi differenti ta' stati membri illi joqogħdu jaqblu bejnietom fuq suġġetti differenti. Jina kieku kon naħseb illi d-darba l-affarijiet forsi kienu ħajjimxu mod naqra differenti mill-li kienu qabel. Forsi li kien ikonna xi tip ta' ta' ma' għaluna unanimità jekk il-kol konna nafsu ftit iktar fuqu. Ma nasibx il-kooperazzjoni b'saħħa għal triq li għandna naqbdu għal kwistjoni tad direttivi tal-privativi u għal musta vota favorija. Grazzi. Issa, fissem illi sijar il-Sinjur Zjobro. Grazzi ta' sew. Issa għal xie eh, snin kienem diskussjoni għadija fuq diskussjoni tal-ħarsin tal-privattivi fost ekonomisti u jien l-istima jali li eh, jek nintroduċu għali din naqqas ħafna il-produzzjoni tal-privattivi fil-Unjoni Ewropea u din apparnati ħafna speċjalment għall-SMEs u din hija direzzjoni illi ir rekkomandazzjonijiet u l-proposti tal-Kummissjoni wkoll qegħdin jimmiraw Leja, issa rridu noqogħdu attenti għal xi aspetti kontroversjali ta' din diskussjoni. Għax diġà semmit illum li kwistjoni ta' traduzzjoni hija problema traduzzjoni min-naħa tal-uffiċċju ta' privattivi Dan indiseħ fit-tlet lingwi. U illa li di problema hija li min ħajażel li ma tlet lingwi mhux oħrajn. Għaxin ħatati plat kompetittiv eh, lil min ser ikollu ċertu preferenzi fuq ċertu lingwi minn oħrajn. Grazzi tassew. Issa Sur Batten, grazzi Sur President, il-Kommissjoni Ewropea diġa approvat toħloq liġi ta' privattivi f'Ġunju meta ġi rifjutat mill-Kunsill għax ma kienx hemm vot unanimu. Issa l-Kummissjoni però jrid eh, jimbatta qudiem hawnhekk. U dan juri fil-fatt kemm l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem mod iso eh, eh, ah, xi ixu xi dittatur. Bażikament għadek nax il-pajjiż li qegħdin jappoġġaw, inkluż l-Unjoni Unit, u Mimiex ta' sorpriża li r Unit jaqblu hawnhekk għax kien hemm gvernijiet oħrajn tar-Renju Unit illi wkoll qegħdin jaqblu ma dak li qegħdin jagħmlu il-Konsil meta ta' parsi qed jippruvaw imorru jgħidu imma kontrija. Kikku il-konservattivi kienu juru kemm kienu ipokrisi f'dan ir-rigward kieku kienu jagħmlu kemm xa flus mhux ħażin fil-royalties li kienu jaqalaw l-aħħar snin. Grazzi, Signora Gallo. Grazie Sur President, commissario, colleghi. Min bidunet. Min dejjem ta' dejjem il-persuni kienu interessati fil-ħajja u fil-mewt. Diġi xaġa tista' jifhimha. Eh, Pero, din u jien xaħġa li se jifhimha iżda l-fatt li l-Unjoni Ewropea f'dawn l-erba snin ma qasbis setet issolvi dal problemi tad direttivi tal-privattivi ma jistax nifhimha. U nixtieq ukoll naqmel ma dawk li qallu li kollegi tagħna Spanjoli u Taljani. Nifhimhom, nifhimhom bis-sieħ meta qegħdin iresqu l-argumenti tagħhom. Din mhix kwistjoni lingwistika li qed nippruvaw nsolvu hawnhekk illum. Il-proposta tal-Kummissjoni li għandha data tal-ewwel tal-Lulju 2010 huwa insejjes fuq il-sistema lingwistika tal-fittxju ta' privattivi Ewropea li wara li hija sistema li taħdem sew. Iżda għal darba din id-diskussjoni lingwistika ma poġġejniex fuq l-aġenda. Illum dak li qegħdin nitħatu fuq huwa li nippermettu seba biex nistat li jixtiequ jagħmlu dan illi kollhom kooperazzjoni msaħħa u jimxu l qudiem Hija kwestjoni li wieħed illum il-ġurnata jirraġixxi uh, wieġeb għal sejħiet ta' kumpaniji li qegħdin iktar jiċċarġjaw għal dawn il-privattivi milli jagħmlu kumpaniji fl-Istati Uniti. U hawnhekk qed nuru kif dawn il- pajizi issa u maturaw bizzejiet aħna na biżejjed żmien noqogħdu niddiskutu kwistjonijiet uh, żgħar u noqogħdu nħabbu fuq l-irqaqat. Imma aħna hawnhekk irridu nappoġġaw ir-rakkomandazzjoni ta' Strulejner. Dit-triq twila u jibsa lejn il-patt komunitarju. Grazzi Sinra Frashike Benova mish edonek. Alek, is-sur Koshutnik għal minuta. Suċċer Sinjuri, Kummissarju. Fil-indirizz tiegħu għal lej stat għal li aħna isna nisputnik ta' ġenerazzjoni tagħna bħala Ewropa. U jina tassew gburija li um, din, din il-kwistjoni li tant hija importanti U naħseb illi din il ta' privattivi tista' saħħaħ il-kumpaniji. Għalhekk disappuntat ħafna li dan istrument kruċjali għal rinnovazzjoni hija tiġi imxekla f'xi pajjiżi bħal pereżemp maħabba kusinijiet żgħar bħal lingwi. Għalhekk ħarna poġġa minkejja li xi stati membri mhux ser jingħadu. Is-sputnik ta' ġenerazzjoni tagħna ma jistax jitlaq minn għajra. Grazzi President. L-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq il-rispett tal-lingwi kollha fuq il-ugwaljanza dawn huwa prinċipji kollha li għandna u aħna fi Spanja nappoġġaw li konna sistema li hija waħda li hija tassew tirrifletti n-natura Ewropea U aħna naqparġaw xi ħaġa li tista' tejjeb is-suq intern. Mhux ħaġa dwar importanti bħal di. Il-kooperazzjoni msaħħa għandha tkun l-aħħar ħaġa li nadottaw. Għaliex dan imur kontra l-artikli 1.8.3.6 tal-trattatu dawn bidlu ir-regoli tal-loba. Tim ma jistax ikun, għaliex ma jistax nużaw il-tip ta' kooperazzjoni msaħħa biex l Ewropa li min jimxi mod u min jimxi bot ieħor, għax jkun hemm minħarbati il-konsegwenzi. U jekk il-Konsilju l-Kummissjoni ser ikomplu jużaw din il-kooperazzjoni msaħħa b'dan il-mod, ikoll ħankunu tellifa. President qed jitlob eh, il-kellim biex eh, ma jitkellimx daqshekk jaġel. 850 miljon persuna jitkellmu bl-Ispanjol. Però dak li qed jiġi propost mhux aċċettabbli x'kriterja kienet tintuża mill kummissjoni kienet effiċenza, imma eh, mela, naqbdu nużaw l-Ingliż u nifrankaw ħafna flus. Qed nitkellmu dwar iż-żmien, mhix Spanja li kienet kontra li konna privattiva fil-passat, Issa huma pajjiżi oħrajn li kienu kontra issa u jaraw għadin u huma kriterji politiċi naħseb jien u rridu noqogħdu attenti mħabba manuvri burokratiċi illi seri ħallu ħafna minn dawn iċ-ċittadini u ħafna minn dawn il-kumpaniji barra minna di. Għaliex il-proposta komissin tmur kontra distritt tal-ċittadin illi jesprimi ruħu fil-lil-sin tiegħu hemm lingwi oħrajn li qegħdin jiġu preferuti din ċara u dan it wasal ukoll għal inċertezza fis-suq. Inġlida ta' kif dit, għax hemm hawn minn hawn minn huwa maġel u għalek għan nispiċċaw dim il-qrati għal snin twal. Kif qalu l-gvernijiet tagħna, aħna l-istituzzjonijiet nkunu qogħdu attenti minħabba il-proposta li qed issir, ħabba rotta li qed isseħ hawnhekk aħna rridu borru lura spiritu ta' trattat illi Spanja dejjem rispettat. Għaxi ta' sew. Is-Sur Berlinger. Minuta. mhuwiex tollerabbli illi llum il-ġurnata fl-Ewropa qegħdin jiġu kastigati minħabba li huma qegħdin imorru ma' xi ġabri taħjar milli jagħmlu l-Stati Uniti u oħrajn. Il-Kummissjoni tippropona kooperazzjoni imsaħħa b'reġim lingwistiku illi aħna ma ġobniex imissa hemm novità 25 fuq 27 ħajaqblu u dan ibidda qafas politiku. Possibbli tkun impossibbli tkun evoluzzjoni pożittiva, forsi wkoll billi eh, nevaw il-lingwa li qed proponi u nużaw lilha, Aħna rridu jkollna rispett iktar wiesa li kulħadd aħna rridu li l-lingwa taljana hija mħarsa imma l-gvern tagħna naqqas il-fondi hawnhekk u mhux qed jagħti każ dan ir-rigward aħna rrid ikollna privattiva Ewropea. Vielen Dank, Herr Kollege Berlinguer. Als nächstes für eine Minute Herr Kollege Massi Hidalgo. Grazie, Sur Massipi Hidalgo. Eja man, eja ba provaw xin ar bħat, għawnek. Dawn, dan din is-sistema se t-tuqaf biex tifavorixxi favorix ġermaniżi u l franċizi u ħatu katet tinjora il-fat li hemm lingwi li, per esempio, l-lingwa tiegħi li qed tiġi mitkellma aktar l taljan per eżempju, u minn nies madwar id-dinja, seba' miljun ruħ madwar id-dinja. It-Taljan u Spanjol eh, huma magħrufa bħala lingwi fil-proċess privattivi. Ifisser illi pajjiż importanti għansi kumpaniji importanti, per esempio BlackBerry, Nokia, Philips, Siemens, illi manifesta taħħom minkejja eh, tentattivi eh, tagħhom illi provaw jiġu mblukkati mill-Unjoni Ewropea għaddejji xorta waħda li btamaw illi mustaj jinexxilhom. Eja konna kooperazzjoni imsaħa, mingħajr ma nagħx riżejjed. Dew ridu insaħħu istisin. sisien Umbagħad u ma nistgħux naqbdu u naċċettaw din il-proposta li eh, ma tantx ma tantx tiswa wisq. Grazzi is-sur Milzer, minuta nofs. Grazzi, President. Il-multilingualizmu jirrifletti id-diversità kulturali tal-Unjoni Ewropea e kif nafuha dik hija importanti ferm. Il-ġlida għal-lingwi bil-privattivi Ewropea ila d-dija tiktem 30 sena. 30 sena li fihom il-kumpaniji eh, Ewropej kellhom jistiltu ma prezzijiet għoljin ferm ta' traduzzjoni illi waslitom biex jitilfu fuq is-suq kompetittiv. Meta teġu għal dawn affarijiet diffiċli li wieħed jikalkula ċifri, iktar faċli meta niġu għal eh, ratings u għall assigurazzjoni. Jiġifieri li nippruvaw napplikaw din il-kwistjoni ta' kooperazzjoni saħħa ma' dan il-punt partikolari fisser li ħajkun hemm liġi ġdida applikabbli fejn it-traduzzjonijiet biss se jseħħu fl-Ingliż, Franċiż u Ġermaniż. ċert li din ħaj faċili l-affarijiet se meta ġu għall-Ingliż din hija lingwa universali għal-oqs maħrajn, pal per xjenza u l-medicina. Imma it-tlet lingwi li huma Ingliż, Franċiż u Ġermaniż wieħed jaħdem bihom jista' jkun li maġġoranza tal-popolazzjoni kun tista' tinqeda biex tagħha. Jizina kontenta lek li nejdilkom fuq il-pozizjoni tal-lingwa ġermaniza li hija l-iktar waħda li mitkellma skont 19-2006 l-iktar lingwaġġ mitkellem fl-Unjoni Ewropea. Is grazzi ta' sew, naddu għal-kaġġi, Signora Carvajo. Grazie tassew, Sur President, Komissarju. Ministru, ħolqien ta' privattiva Ewropea se s-saħħa Svilupp teknoloġiku xjentifiku f'dan l-Unjoni Ewropea u din hija kwistjoni importanti ferm iżda xorta waħda. Jien għandi il problem, ċertu problemi bil-sistema li għażilna, xina li kien li kien għalija naqbdu nużaw l-Ingliż u dik l ħarġa selezzjoni, iżda aħna issa taħt sistema li qegħdin u għal lingu li mella rridu nużaw eh, inkludu l-Portigiż ukoll. Il-kompetizzjoni hija globali eh, u wara l-Ingliż u Spanjol, mela l-Portugiż huwa l-iktar lingwa mitkellma madwar id-dinja. Iżna Gerger. Il-ġestjoni tal-arfil ma tantx qed iseħ mod tajjeb fl-Unjoni Ewropea. Jien kont disappuntata illi direttiva ta' privattiva tistax itlessa mill-Kummissjoni imma nittama li presidenza Ungheriżi se tagħmel l tagħha fix-xhur li ġejjin biex il-fażijiet li jmiss li huma ta' kooperazzjoni msaħħa jkunu jistgħu jiksbuhom il-ħin u żmien aħna nitilfu ma nistax nerġgħu nġibu lura. U aħna rridu ninwessaw il-arfin tagħna nwessaw dak li aħna niskopra niskoprew u hija ħasra li li qed ikunu dan ixkielu nittamaw illi daw li qed jieħdu sem fil-privettiva eh, nixtieq xku suċċess Ovvjament jiena Ungeriża u ser ikun ħasser ħan tilfu l-lingu ungeriza, ma almenu um, um, um, li kon nistgħu nibbenefikaw minn ħaġa ħafna nikbar. Grazzi Sur Mandov. Grazzi nixtieq ningrazzja il-kull missarju tal-li tant kien koraġuż li semmi il kwistjoni hawnhekk. Għax li smiħtijaw, wedna illi ħajtkellem dwar il kwistjoni tal privattiva Ewropej nerga taħta dan u ringrazzaw Sur Lienar. Issa, kull ma jridu nagħmlu huwa niddeċidu dwar jekk naqblu ma' din kwistjoni ta' kooperazzjoni msaħħa li huwa ħaġa nagħmlu u mbagħad u jiena nidispeċini ngħid illi qed nagħmlu distinzjoni bejn l-aspett kulturali tal-importanza tal-lingwi u l-użu prattiku tal-lingwi għaliex il-proposta li għandna għoddimna hija sistema li qed ilha tintuża l-35 sena l istati membri. U naħseb tista' titkompla tintuża dan il-mod. U hija ħasra li aħna waħinna din id-diskussjoni minħabba dan il-punt tal-lingwi għaliex il-Parlament tallab illi il-Parlament forsi nistgħu nitolbu illi dawk li stati membri li samu se jnaqdu, mbagħad dejjem jistgħu jnaqdu iktar il qudiem għal dan biss huwa l-unika mod li aħna ħan dan din il-privattiva Ewropea. Grazzi Sur Harber. Sur President. Meta ġejna dan il-President, ah, dan il-Parlament, fil-1999 kien hemm din il-kwistjoni fuq l-aġenda, kont qed nitkellem ma' Klaus Lejnar fuq dan ir-rapport. Jiena kuntent li aħna qegħdin nagħmlu progress eh, serju hawnhekk. Aħna ma nistgħux ma narawx bħala importanti din il-proposta kollegi. U hija importanti ferma kompetitu tal-ekonomija Ewropea. Qegħdin innegozjaw pjan ġdid għall innovazzjoni fl-Unjoni. Il-kontinent l-Unjoni Ewropea trid tkun iktar inventiva, irridu u iktar invenzjonijiet u irridu għom aktar. U aħna huwa indispensabbli li kuna din it-tip ta' sistema ta' privattivi u naħseb li kwestjoni ta' kooperazzjoni msaħħa hija waħda maġnattiva li nkunu nistaw eh, nmexxu dibatu qudiem li tagħmel kollegi tagħna Spanjoli u l-bqija jitlu fija ma maħna ma nistawx li din tibqa' mdendla. Għaliex fuq livell dinja kulħadd jixtieq jipprova jilħaq issu innovattiv. Grazzi. Jgħid il-President, <laughs> nettamħalli ta' dillek is-sola jgħid il-President. Sr. Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Este processo é revelador. Grazie, Presidente. Dan il-proċess Et jibir kondizjonijiet il-ġodda li li għalihom il-kondizjoni Ewropea qed tiddefendi l-interessi tagħhom kondizjonijiet taħt Lisbona u dan il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni miżjuda Eh, għandu konsekwenzi li jenna nipruvaw nejdu l-kom xinuma. Ejo, ma ninsewx l-idea tal eh, il-patent protection, il-protezzjoni tal-privattiva u l-implikazzjonijiet tagħhom qed jiġu ntużaw eh, narawhom bħalissa iktar tard imbagħad ser ikun hemm Zona privileġġata iktar ta' tal-lingwi Franċiż u Ingliż u Ġermaniż u il-Portugiż bħal li hija lingwa mitkellma ħafna fid-dinja se tiġi marginalizzata u pajjiżi oħrajn li l-lingwi tagħhom huma sinifikanti importanti ah, fi rigward tat-teknoloġija u xjenza se jintesew. Dan huwa attak fuq il-multilingwaliżmu fl-Unjoni Ewropea minħabba li qed jingħad li ser nifrankaw il-flus jekk innaqsu l-lingwi. Grazzi, nadu s-sur Paxka. Grazzi. Sa mis-sena 2000 l-Unjoni Ewropea privat tikseb kooperazzjoni aħjar fil-protezzjoni tal-privattivi iżda fil-negozjati li saru fil konsil Ewropew l-aħħar Diċembru ah, kien hemm xi oġġezzjonijiet fir-rigward tar-reġim ta' traduzzjoni tal-privattivi Ewropej bbażati fuq ir-reġim lingwistiku tal-Uffiċċju tal-Privattivi Ewropej. Għal din ir-raġuni l-Kunsill mustax adotta pożizzjoni komuni li kienet meħtieġa biex nimxu l-qoddim. Nis-sitwazzjoni nistgħu naraw reazzjoni naturali u loġika ta' dawk l-Istati membri li jkonoxxu l-bżonn li ntejbu l-kooperazzjoni fil rigbar ta' proprjetà intellettwali fil rigbar tal-Trattat tal-Unjoni Ewropea dawn l-Istati membri qegħdin jippruvaw joħolqu kooperazzjoni aħjar fil rigbar tal- protezzjoni tal-privativi jiena konvint li l-Parlament mhux ser joħloq iktar ostakli għal kooperazzjoni miżjuda fost l-Istati membri. Grazzi. Grazzi. Nadu għasfur Schwab. Argumenten, ich will es gerne aufwenden. Intqallu ħafna fajt kien hemm punti tajbin interessanti ħafna nixtieq immur lura għal punti ewlenin. Naħseb l-appell tas Sur Lejni huwa xi li aħna rridu naċċettaw u napprovaw ukoll il-proposta tas Sur Barnier. Jena nishtiq nifraħ li l-xol ta' suċċess li għamlet il-Presidenza Belġana mhux biss fuq dan il-punt, però. Hawnhekk qed nanalizzaw kwistjoni ta' proċedura kif qal is-sur Lejna. Di miex kwistjoni tal ma lingwi fl-Ewropa eh, huma l-iktar mitkelma eh, mill-iktar nies din hija kwistjoni ta' proċedura, deċiżjoni li trid tiħsieħed u l-kunsil trid tieħu din deċiżjoni Kollega Grik qal li rnoqdu attenti ħafna f'dan ir-rigward iżda din mhijiex kwistjoni li noħolqu u tip ta' subgroup fil-Kunsill tal-Ministri fejn ikun hemm reġim lingwistiku differenti. Aħna tanna kwistjonijiet ma' 27 stat membru rrid noqogħdu attenti ħafna fil-mod ta' kif nitrattaw din il-kwistjoni u aħna bħala l-Parlament Ewropew nistgħu naqblu ma' dawn il-miżuri. U fl-istess jien attenti wkoll.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 din is-sitwazzjoni kieku sertejna nkunu ktar eh, prattiċi u nużaw ukoll l-arfin b'mod aħjar u wkoll nkunu nistgħu niġġieldu prodotti falsifikati. Din hija sfida kbira ħafna sfortunatament wara 10 snin il-Kunsill laħaq biss il-possibilità ta' kooperazzjoni miżjuda. Jena grata li Repubblika Ċeka eh, terġa taħseb mill-ġdid dwar pożizzjoni tagħha li ġdija kwistjoni sensittiva ħafna, speċjalment fir-rigward tal-aspett tal-lingwa, mod partikolari din hija kwistjoni ta' passi iktar importanti u iktar meħtieġa. U din titratta lil kulħadd fl-Unjoni Ewropea ah, u importanti ħafna li l-privattiv ikun tajjeb u jinkiseb l-istess mod bħalma jinkiseb fl-Istati Uniti biex bekk ikonna situazzjoni ħafna iktar faċilitata u importanti wkoll li ikonna orti Ewropea għal privattiv dan il-qasam. Grazzi ħafna. Nikonkludu il-catch DI. Grazzi, President, Sinjuri, intqal ħafna l-lum dwar il-fat li l-Europa u l-intraprizi għandhom bżon il-privattivi jiena naqbel magħhom mingħajr soluzzjoni ta' privattivi ser jkun ħafna iktar diffiċel kumpaniji li jikkompetu ma' kumpaniji iktar dinamiċi u innovattivi ma nix ninsew li kooperazzjoni miżjuda fir rigward tal-privattivi mhijiex l-iktar soluzzjoni li tibbenefika s suq komuni Ewrapaw jiena nappoġġa s-suq komuni iżda nippreferi wkoll li nelimina l-ostakoli fis-suq milli noħloqhom. Għal daqstant nappella lil membri kollha involuti f'dan ix-xogħol biex jiżviluppaw soluzzjonijiet li huma ta' benefiċċju għall Ewropa kollha. Hawnhekk qed nixtieq ngħid li il reġim lingwistiku m'għandux jiddiskrimina nies li ma jitkellmux Ingliż, Franċiż jew Ġermaniż. Grazzi, na... Grazzi, Signora Hanslik, mi konkludu dibattitu billi nisma minnant il kommissarju Barnier. Grazzi, Sir President, Signora Hanslik, Firgward tal-kommenti tijak, għabel ma nitkellem dwar proċedura, nishtin nitkellem dwar il-sostanza anti dim ħafna mal presidenza Ungheriża u Belġana fuq dan. Jekk kumpanija kumpanija Bulgara, Slovakka, Latvjana, Ċeka, etc. irridu jagħmlu proposta fil-lingwa tagħhom, iva jistgħu jagħmlu dan taħt din il-proposta u l-ispejjeż ta' traduzzjoni ser jiġu mħallsa. Ikun hemm rifanda li jom, jekk ikun hemm xi tilwin il-kumpanija ser tinċivi traduzzjoni fil-lingwa tagħha. Jekk qabel tikseb it-traduzzjoni ma tkunx qiegħda tradirixxi mal-privattiv, din xorta waħda ser tiġi protetta b'buona fede u ma jsir li ħsara. Għonek rridu nkunu nafu eżattament xejn id-deċidu dwaru il-proposta tiegħi hija li jekk kumpanija trid tagħmel privattiv tista' tagħmel dan fil-lingwa tagħha. Protezzjoni legali ser tkun waħda mill Se tkun parti minn dan kollu kif ukoll il-lingwi. Eh, din tinsab fil-konvenzjoni ta' Munich jimma vintajtix il-konvenzjoni ta' Munich imma tgħid li tużaw il-lingwi Ingliża, il-lingwa Ingliża, Franċiża u Ġermaniża fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Taħt il preġidenza Belġana, aħna zidna proposta li ser niddiskutu dwar li għalilin mill-kwistjoni tal-lingwi u ser kunem traduzzjoni u kol manwali Eh, għal ċertu lingwi l-Inglis jista' jintuża, l-Portugiż jista' jintużat, l-Latvjan, jew Olandiż. U għal darba oħra dawn it-traduzzjonijiet ser eh, jiġu koperti l-ispejjeż, ser ikun hemm rifan tal-ispejjeż Ġifir muster jkun hemm diskriminazzjoni għal rigward tal-komunikazzjoni għall-ebda kumpanija Ewropea fost kumpaniji li huma fistat membru li mhux qed eh, jikseb il-kooperazzjoni miżjuda ġifieri jekk kumpanija Spanjola jkollha privattiv formula Ewropea mhux ser jkun hemm diskriminazzjoni kontrija anke jekk Spanja ma tidħolx fil-kooperazzjoni miżjuda fl-enhanced cooperation. membri onorevoli naħdim ħafna fuq din il-kwistjoni mingħajr l-ebda aġenda moħbija mingħajr l-ebda kwistjonijiet oħrajn. Jiena naf x'inhi s-sitwazzjoni din hija proposta u għandha tiġi ah, aċċettata, għandha tkun aċċettabbli mill-istati membri kollha 27 stat. Signora Herzog, m'diet tajjeb ħafna kif ukoll is-Sur Harbert qal sewwa. Sur xwab ukoll tkellimtu dwar l-importanza ta' dan kollu f'termini ekonomiċi aħna għandna bżonn ninkoraġġixxu u nżid eh, nżommu kreattività u nipremjaw kreattività u innovazzjoni fl-Ewropa. Dan huwa qasam fejn l-Ewropa għadha fuq quddiem għal daqsante jew nżommu dan kollu, jew nwissaw din dis situazzjoni jew nipproteġuha iktar. Hemm xi SMEs li minħabba nuqqas ta' privattiv Ewropew ma jistgħux jipproteġu l-invenzjonijiet tagħhom. Sinjora Rojtova tkellmet dwar il-frodi u l-piraterija. Jekk inti ma tistax tħallas għal privattiv, inti protett biss f'xi tliet pajjiżi imbagħad fl-istati membri l-oħrajn eh, l-prodotti eh, jkunu jistgħu jitlu la darba jitlu jkunu fis-suq intern u qegħdin nkun qed inxeklu u neqirdu x-xogħlijiet Ewropej u nagħmlu ħsara lis-saħħa pubblika jekk dan ikun każ ta' mediċina. Din hija kwistjoni serja ħafna u allura aħna ħadnija bis-serjetà ħafna mingħajr l-ebda aġenda mobija u provajna nsibu soluzzjoni aċċettabbli. Fl-aħħar President Nick tippermettili nirrispondi lis sur Lopez kif ukoll lis-Sinjura Lichtenberger bħalissa 25-27 stat membru qegħdin jużaw kooperazzjoni miżjuda u dawn ġew akkużati minn frammentat tas-suq uniku. Naħsibx li dan huwa periklu għaliex din hija sitwazzjoni eċċezzjonali taħt il-leġiżlazzjoni tas-suq uniku fejn għandna bżonn ta' unanimità. F'kull suq uniku Kull leġislazzjoni ta' suq uniku aħna nużaw maġġoranza kwalifikata u aħna stanna bżonn unanimità. Għal stant minix nara li hemm ebda riskju ta' frammentar ta' suq uniku u wkoll ser noqogħdu attenti biex nassiguraw li dan ma jsirx. Nirringrazzja lis sur Lejna għall impenn tiegħu u wkoll għal-fat li accetta il-kooperazzjoni konġun ehm, mżjuda. Grazzi, issa fizem il-Konsilli, s-Sinjura Ġuri. Grazzi, President. Il-lejla fl-ewel diskors tiegħi jiena tkellimt fl-lingwa li ser tkun waħda mill-lingwi tal-privattiv Ewropew u tkellimt ukoll lingwi uh, oħrajn li mihomx il-lingwi tal-privattiv Ewropew u ser nużaw kol il-lingwa tiegħi li lanqas ma hi lingwa tal-privattivi Ewropej. Din hija mitkellma minn 10 miljun persuna fl-Ungerija u hawnhekk kien nitkellem l-iktar mal-kollegi Spanjoli u Ungeri u Taljani. Amnuni, aħna nenfasizzaw ħafna fuq l-igwaljanza tal-lingwi u l multilingwaliżmu U nixtieq ngħid xi ħaġa. Jiena nirrappreżenta stat membru. Anzi, issa jien ma nirrappreżentax stat membru qabel kont missa ma dnix sa siġġimatilu fil-Parlament. Il-Gvern Ungeris biddel il-pożizzjoni tiegħu issa fl-aħħar xhur. Din id-deċiżjoni ma kienieċ waħda faċli u mhux kien il-ġelet um, l-gvern Ungeriż li jibda l-femtu aħna għamilna konsultazzjonijiet serji ma' rappresentanti tal-negozji, tal-SMIs, ecc. U ma' bitċar għalulna ikkieġobkom ibdlu il-pozizjoni ta'kom tirrifjutawx dan il-privattiv Ewropew għaliex b'dan il-mod tistaw tejnu lill-SMIs Ungeriżi u tistaw għom biex isiru wkoll parti mill-privattiv Ewropew u tistaw għom jiffrankaw ħafna billi jużaw eh, reġim lingwistiku funzjonali. X'inhi s-sitwazzjoni bħalissa għandna 25 stat membri qed jaqblu mis-27 din mhijiex l-ideal, aħna dejjem appoġġajna l-idea ta' is-suq uniku b'saħħtu, suq uniku b'saħħtu Ewropew u aħna dejjem ħsibna li dan ser jitsejjeb it-kabbir Ewropew. Ħafna mill-kollegi li tkellmu hawnhekk tkellmu dwar dan speċjalment wara l-kriżi aħna għandna في ta' tkabbir u protezzjoni fis-suq uniku wieħed mill- punti ewlenin f'dan kollu għal privattiv Kif qal is-Sur Barnier, naħseb li kemm il-kumpaniji Italjani u Spanjoli jistgħu jibbenefikaw minn dan it-tip ta' privattiv jekk dan isir eh, realtà fil-futur. Issa permettu li nsemmi żewġ punti. L-ewwel xi ħadd saqsina għaliex din eh, il-kwistjoni qegħdin taġlu għadaq sekk. Jiena naħseb membri onorevoli tistaw tirrispondu din id-domanda xaħat għalinna li aħna konna qed nibattu il reġim lingwistiku għal xar snin issa u ma nistawx ngħidu li qegħdin naġlu. U id-domanda l-oħra għamilna kollox kull ħaġa li nistaw biex nilħu soluzzjoni li hija aċċettabbli għall-istati membri kollha. Jiena naħseb li l-Presidenza Belġana għamlet dak kollu li setet kien morru lura għal ħarifa u raw x'inhuma l-proposti kollha li ppreżentajna biex bekk dawn il-proposti jkunu aċċettabbli għas 27 stat membru. Sfortunatament minkejja l-isforzi kollha li saru f'Diċembru, aħna rajna 12 stat membru li rridu kooperazzjoni miżjuda u kif edna din dan il-numru sar mhux 12 imma 25 għal daqstant ma stajna nagħmlu xejn iktar Presidenza ma zame sedet tagħmel xejn iktar iżda tazel il-kooperazzjoni miżjuda Enhanced Cooperation u għal daqstant jiena qed nitlob l ta' tagħkom il-votazzjoni. Qasbu dwar is-suq uniku Ewropew għanna bżon insaħħu dan is-suq. Kien hemm ħafna studji li jgħidu li wieħed mill-ostakli tal l-evoluzzjoni ta' dan issu hija nuqqas ta' privattiv uniku Ewropew u dan huwa minnu għall smis pereżempju jistgħu ikunu iktar innovattivi jekk ikollhom dan privattiv. Grazzi ħafna. Biex nagħlqu issa r-rapporter sur Lena. Kollegi, sinjuri, tlet kommenti biex nagħlqu sur Bonnier diġa qal l-kooperazzjoni msaħħa ġiet mwaqfa mod speċifiku biex namlu biex neħilsu mill-xkil li kien hemm rigward l-unanimità li hija meħtieġa taħt it-Trattat tal-Lisbona. U eżattament kienet din ir-raġuni għala wassanna l-kooperazzjoni msaħħa l tlet lingwi. Il-kwistjoni mhix lingwistika hawnhekk hija qed nitkellmu dwar il-proċeduri llum. Edna meta konna niddiskutu ir-report Palacio huwa li l-insin wieħed huwa aħjar minn tlieta ħiswin inqas iżda għanna ftejm fuq il-protezzjoni tal-privattiva, l uffiċċju tal-privattiva Ewropea li ħares dawn it-tlet lingwi u dan kien il ftejm U issa rridu nibdlu din il-privattiva minn klim naddu għal-fattu dan jista' jsir biss bl-involviment tal-membri bil-membri tal-Unjoni Ewropea kollha, l-istati membri kollha li f'Malta pereżempju, nistgħu inkludu oħrajn bħal iżvizzera U għalhekk kellna ftejm fuq dan il-punt u jekk dan mhux se nagħmluh ħan ndomu l-affarijiet u l-affarijiet qatt ma jimmaterjalizzaw. U issa fir rigward l-aspetti legali. Nafu li kulħadd saħaq li l-kooperazzjoni msaħħa hija legali għall-istituzzjonijiet kollha. Ovvjament din mhix xi ħaġa dwar kwistjonijiet prattiċi li jiġu diskussi mill-perspettiva politika, l-kwistjoni li msaħba mħasba dwara hija r-riċerka. U r-riċerka li tisir tisir b'lingwa waħda biss, u għalhekk ma tantx jagħmel sens li noqogħdu nintroduċuha bil-sna differenti. L-aħħar aspett id-diskriminazzjoni u jekk fimsow, iżdejn ċert li fimsow, di l-privativa ġdida tkun disponibbli għal negozjanti kollha Ewropea u dawk kollha jivvintaw fl-Ewropa, inkluż l-istati membri li mhux involuti fil-kooperazzjoni msaħħa. U l-istati kollha tad-dinja jekk qed nifhem sow, u ċert li fhem sew li tikellim. Mhux palli kiku li hemm xi żvantaġġ għal dawk li ma kinux qed jieħdu sehem f'dan il-proċess. Jekk jien irrit nikseb privattiva f'kwalinkwa stat membru, irrid ikolli traduzzjoni xorta waħda u għalhekk ħadd mu qed ngħidu li ma jistax jagħmelek. dawn il-privattivi kollha jistgħu jiġu trodotti jekk tkun trid u dan jista' jisieħ fil-23 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għanna dawn it-tlet il-sna u jekk tħoss li għandek bżonn traduzzjoni fil-ilsim twelidek iva tista' tagħmel hekk. Iżda ma rridux noqogħdu nieqfu fuq dawn it-tentu fit, irridu nippromovu l-ekonomija tagħna, għandna prinċipji u rridu nżommu f'moħħna dawk li tħallsu t-taxxi ċittadini tagħna u nkunu responsabbli. Jekk taħsbu li l-lingwa tagħkom tant hija importanti li bil-fors tidu rrid ikollok verżjoni fil-lingwa tiegħek fil-privativi kollha Ewropej, tista' tagħmel dan iżda ovvjament ħajkollok tħallas inti. Dan huwa l-aħħar punt tiegħi fuq din id-diskussjoni. Grazzi lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni. Danke Grazzi kollega dan itemm il-punt dan il-punt fuq l-agenda l-votazzjoni ser ħada. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa r-rapport ta' Sinjura Bellet fuq il-kontaminazzjoni radioattiva